Thank you, colleagues. Grazie ħafna, kollegi. Sir Helma. Sir Helma għandu eh, puntardni. Għandek il-kelma. Sir President l-ewwel intervent li għad sar din il-Kamra minn eh, persuna eletta kienet mill-Reverend Dr. Ian Paisley fl-1979 u ġibet l-attenzjoni għal fatt li l-bandira Ingliża kienet qed ehm, edha ehm, rasa l-isfel. Jiena l-ewwel intervent tiegħi fl-1999 kien biex niġbet l-attenzjoni għal fatt li eh, kien ta' taħt fuq kienet ta' taħt fuq il-bandira. Jiena dal-għodu ehm, fis-seba ta' filgħodu sibt li l-bandira Ingliża għal darba oħra kienet ta' taħt fuq Jiena ndunajt li eh, irranġajtu din situazzjoni iżda tistaw tajtu li li din mhix se terġa tiġri wara 33 sena naħseb li eh, supposta limna kif għanda tkun il bandera Ingliża. Grazzi. Mela dan huwa falliment minn naħa Franċiża dispjaċini najt sortu da jkjaġbok. Surtu da, għanti kelkema sur prezident? Nistan nitkellem jkjaġbok? Fuq il-punt ta' sur Helmer. Surtu da jkjaġbok. Sir President, skużani, għan nitkellem. Naf li għanna xitwa terribli, ħafna persuni għet imutu. Kull-jum f'pajizi metu 75 persuna. Hija traġedja attwali, reali, jena jekk joġbok ħanżommu minuta silenzju um, biex nasbu dwar ħutna li metu fir-Rumanija u f'pajjiżi oħra fl-Ewropa. Grazzi. Mela ħani hu puntiħor sur batni kħoġbog, grazzi sur President, jena bistaqt neġanżit ma dakta il-punta sur Elma jaf illi il- bandira jekk namlu l-bandira tal-Unjoni ta' taħt fuq dan huwa tal ta' ħaġa ħażina u bekk naħseb li għandna tibqa' għandha tibqa' hekk Mela dwar il-punt ta' sudo Dan il-punt kien fuq l-agenda nhar it-tnej u ħdimna fuq dan il-punt ta' grazzi għal mistoqsija e l-votazzjoni jkerġba. Id-dikjarazzjoni bil-miktub Mr. Derenberg, Sir Drapalis, Vikstrom, Sir Zazada fuq ir-ritorn tal- tal l-abitanti illegali ta' fama gusta. Jiena se nagħti l sur Zazata